Dichiaro ripresa la sessione. Mela nistaw niftħu il-sessjoni tal-Parlament li waqfet fil-21 ta' Mejju 2015. Qabel ma ngħaddu biex napprovaw il-minuti nixtieq ninforma l-ċittadini Ewropej li qegħdin issegwu l-streaming ta' din is-sessjoni plenarja iċ-ċittadini plenarji li qegħdin preżenti